idan bimkien il-mar'a tistafid minn ar-raġul wal aks bil-aks ajdan fa kulli ġins lahu mażajjah huwa mawahibu l-ħassa bihi. Wa jenbaħi għanna ta'allam minn ġamija sawa kam l-amri jatallak bil-aqalijat d-dinija aw l-aqalijat minn ħajtu l-mjuli ġinsija ila aħirħi idan ħadi l-aqalijat la tuħaddidna jenbaħi għanna ta'berha masdar ithra'